naddu jibqa' dej sa' sieta ta' fissija sa' sija mbagħad komplu dejjem it-tlieta sal-ħamsa l-aġenda li ġie publikata fid-dokument tas-sessjoni.